Pan Przewodniczący! Il-President. E, otwieram posiedzenie. Niftħu dibattitu, sinjuri. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa il-dibattitu konġunt fuq Servizz Ewropew għal Azzjoni Esterna. Għandna